prinċipali bi programmi dedikati għal żonijiet rurali. Il-Parlament Ewropew talab li kunem fond speċjali dedikat għall efficienza eh, fl-enerġija sa mill-2007. Aħna natu appoċ biex jinħoloq dan il-fond. Grazzi ħafna, signora Tikkaw. Issa dan id-dibattitu nala u l-nivvutaw dwaru għada. Kollegi, issa skont l-agenda għanna dibattitu dwar il-rapport ta' Sir Manders dwar l-ismijiet ta' tessuti u l-tikkettja relatat tal-prodotti ta' tessuti. Jatawn il-rapporter? Sigitix u kirjus Manders jgħat Tajjeb, melessa naħd il-mikrofonu Sir Manders għal erba minuti. Grazzi, President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l kulħadd għal kooperazzjoni kostruttiva illi tawni f'dan ir-rapport u jidir li nispera illi wara l-vot ta' dan kunu nistgħu nkomplu b'din is-sistema nitkellmu b'vuċi waħda pratikament flimkien mal-Kommissjoni għal benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej. U jiena nispera ħafna li jekk se jkun jidir li l-proposti tal-Kommissjoni biex ikonna li t-tikjar tal-prodotti tat-tessuti f'direttiva se jkun ħafna ħjar bil-regolamenti ġodda u nsemmi dak li għal surmonti il-problemi li jinqalaw minħabba il-fat li għandek direttivi illi jiġu applikati b-27 mod differenti naħseb li l-Komissjoni se tagħmel proposta dwar dan fi żmien qasir. Il-ħsieb ta' dan huwa illi il-fibri ġodda ta' tessuti ikunu jistaw jitru fis-suq u kien hemm appoġġ wiesa ħafna fil-komitat ta' suq intern għax nixtiequ li jkun kemm jista' jkun l-istess fil-Ewropa kollha. Aħna qed nitkellmu dwar tikkjetar tal-BC illi għandu jkun iktar sempliċi jekk għandna standardization Ewropew ta' tikketti dan mhux faċli ovvjament, imma għamilna tlabna li jsir studju biex naraw jekk jistax ikonna inqas u bekk ikonna iżjed bħala riżultat ta' dan. Permess ta' din is-sistema armonizzata ta' tjar. Għal jeħtieġ li jkun hemm tikketta qasira matriċi li kollok tikketta illi kun fija ħafna klim, illi tkun isa eh, ġurnal sħieħ ġol ġol ġol bicċa libsa, u għalek il-proposta i illi il-Kommissjoni tati tikketti iktar sempliċi fil-prodotti ta' sessuti. Il-konsumaturi għandhom ikollhom, għandhom dritt li jkollhom informazzjoni bażika. Jeħtieġ illi jkun nafu xi huma jixtru Minn fejn tiġi l-oġġett li jixtru. Il-konsumaturi jeħtiex ikunu jafu dan kollu meta jiftu biex ma jkunx hemm prattiċi mhux ġusti kummerċjali, imma u diffiċli ħafna biex tikkontrolla dak kollu. Dak li jaħtieġ li konna huwa informazzjoni sempliċi u jekk il-konsumaturi jixtieq ikun jafu iżded jistgħu jitolbu l-informazzjoni u l-Kummissjoni tista' tħares u tfittex kif nistgħu nippermettu lill konsumaturi illi jkollhom din l-informazzjoni. Għamilna proposti differenti jidrinna illi hekk il-ġugarelli huma mamulin biktar minn 85% tat-tessuti huwa biżejt li tajt dan u trid ukoll tajt jekk huwa hemm eh, direttiva dwar il-sigurtà tal-ġugarelli. Din hija ħaġa differenti naturalment. Jeħtieġ li nkunu nafu eh, kiex tessuti u il-problema f'dan il-każ. Umbagħad hemm emenda dwar id-dritt tal-konsumatur li jkun jafu hekk ekkumiex eh, il-prodott wix allerġeniku u il-manufattura irdu jisemmu ċarutont jekk hemm xi annimali eh, involuti fil-produzzjoni ta' dawn it-tessuti. Fl-2005 il-Kummissjoni għamlet proposti u nisperaw li bla poċ tal-Kummissjoni il-Kunsill jaqbel u jatina pożizzjoni pożittiva u kol u nitlob il kunsill biex jaħdmu mal-Kummissjoni mal-Parlament biex naslu għal kompromess li jista itejjeb dan il-regolament jassigura illi il-konsumaturi kollum informazzjoni aħjar. Grazzi ħafna. U issa fissem il-Kommissjoni is-Sur Tajani. Grazzi, Sur President. Qabel ma eh, nibda fuq diskors nixtieq nuri s-soba tiegħi tal- mewt li ta' żewġ soldati Ewropej li mietu fl-Afganistan wara attentat terroristiku. Sir, signori, dwar din il-normativa ta' tessuti hija fil kuntist biex nistaw natu it-tekjar tar aħjar. Dana huwa fil-kwadru ġuridiku li teżisti biex tissimplifikaw kemm jista' jkun il-proċeduri biex nistaw naslu għal tekjar iktar armonizzata biex ebek nistaw nipromovu l-innovazzjoni f'dan is-settur. Għalhekk dana għandu jippermetti il-konsumaturi, il-fabrikanti u dawk li jużaw dawn l-affarijiet biex kunu jistaw jifmu eżattament xinu ma dal-prodotti ġodda fibri ġodda. Interessa dan kemm dawk li jagħmlu dan ix-xogħol ta' tessuti wkoll tal-ilbisi wkoll fuq livell nazzjonali għall konsumaturi kollha. Nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja l-Kummissjoni tas-suq intern u għad assoċjazzjoni tal-konsumaturi illi approvaw dan is-sistemi tal-8 ta' april. Nishtiq ringrazzja Sur Manders, il-rapporter u shadow rapporters biex elaboraw dawn eh, dan il-rapport u bekk ħareġ dibattitu qawwi eh, u kostruttiv dwar dan is-suġġett. Illi qed trattaw biex nissemplifikaw kemm jista' jkun il komissjoni eh, warbet mill-regolamenti li qed indiskuta u issa din trid tiġi minn flok u tkun iktar sempliċi. Kien hemm maġġoranza kbira ta' proposti ta' emendi dwar is-suq intern u għal konsumaturi u għalhekk nafu illi hemm xi emendi speċjalment dawk li għandhom x'jaqsmu biex nwessaw kemm jista' jkun il-kamp ta' applikazzjoni, allura danna se tkun diskussi fil-Kunsill. Se nagħmlu minn kollox biex nifaċilitaw id-dibattitu dwar dan fost l-istituzzjonijiet un sen namlu minn kollox biex ikun hemm kompromessi aċċettabbli minn naħat kollha. Wieħed minn dawn l-emendi għandi xaqsam minn fejn joriġina il-prodott illi dan ma kien hemmx fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Dan huwa argument li interessa ħafna mill-viċin il-konsumaturi u għalhekk dan il-Parlament minn dejjem huwa attiv dan il-punt u attent ħafna li jkun hemm dan il-punt. L-emendi proposti f'dan il-rigward huma proposta tal- numru 5 tal-Kommissjoni f'dak li għandu ġaqsam ma' prodotti importati, anke il-prodotti ta' tessuti. <clears throat> Senati appoċ il dawn l-emendi kif diġa kelli okkazjoni insemmi u ninsisti dwarhom meta iltqajt mal-Kommissjoni għal suq intern. Se nimxi l-istess ma' dak li għandu xaqsam dwar l-emendi tal-ittekjar dat partijiet li mumiex tessuti li jiġu mill-animali Jishtiq u kol namel xie osservazzjoni dwar emendi oħra, dak li għandu xaqsam l-element ta' l-emenda 19, il-proposta tal-Komissjoni kienet titkellem dwar għal tekjar għal dawk li jaħdmu l-ħwejjeġ mod tradizjonali. <clears throat> dawk li jaslu bħala prodott uniku l-konsumatur u bekk ma għandhomx ħatiġa li kollhom it-tekketjar u dan mhux se jeffettwa ħafna prodotti. Dan huwa prodott prinċipali tal-ħwejjeġ mamulin fl-Ewropa u bekk jista' jkollhom eżenzjoni minn dan li tekjar għax inkella tkun qed ħaġa ċiżva ħafna. F'dak li għandu xaqsam mal-emenda 73 eh, f'dak li għandu xaqsam mal-ġugarelli li kollhom din l-obbligo tal-ettikjar il-kwistjoni fondamentali dwar il-ġugarelli huma li jkunu siguri U għalhekk in-normativa li teżisti ġa hija dettaljata u jeħtieġ u fil-2009 diġà saru studji u dibattitu sħaħ fuq livell anke tal-Parlament Ewropew. Diġà tkellimna dwar is-sigurezza dwar il-ġugarelli għalhekk aħna issa qed inżidu għal din il-prekupazzjoni tagħna biex ma jkollniex eżaġerazzjoni ta' sigurtà għal produtturi. Għal dak li għandu xaqsam ma' possibilitajiet oħra ta' tikketti ta' affarijiet ta' ħwejjeġ se nħalli dibattitu miftuħ wiesa ħafna bil-partijiet interessati kollha biex inkunu nistgħu nimxu l qudiem skont il-promti li issemmew fil-Parlament u fil-Kunsill. Nirringrazzjakom u se nisma' b'attenzjoni f'dan id-dibattitu dak li sejna f'dan id-dibattitu. Grazzi ħafna. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. Εξ των πολιτικών ομάδων πρώτα είναι η κυρία... Grazie a te, sul e issa fissem il-gruppi politiċi. L'onorevole Comi komi għal żewġ minuti. Grazzi, Sur Presidente, eżis kollegi. Il settur ta' tessuti huwa wieħed mis-settur ewlenin tas-suq Ewropew tagħna. Il-proposta li ġiet imresqa mill-Kummissjoni diġà tirrappreżenta bażi tajba ħafna biex nisemplifikaw l-qafas legali li bħalissa jinsab fis seħħ fih dan l-Istati membri. L-aktar dak li għandu xieqsam trasparenza u l-flessibilità tal-liġijiet li hemm fir-rigward tal-iżviluppi teknoloġiċi fl-industrija tat-tessuti. Il-ħidma li għamilna sissa fil-Parlament permettiet iva biex aħna inwessaw il-kamp ta' applikazzjoni oriġinarju bli daħanna aktar eh, regolamenti li aħna naħsbu li ma nistawx naddu minnajrum. Mod partikolari nixtieq nitkellem dwar regolamenti marbuta mill-logo eh, ta' minn fejġej il-proġett. Għanna żewġ sistemi differenti ta' tikketja. L-ewwel ħaġa din hija obbligatorja għal prodotti li ġej minn pajjiżi terzi, kif diġà kien hemm miktub fir-regolament tal-2005 li bħalissa jinsab blokkat fil-Kunsill u hemm ieħor il huwa fakultattiv għal prodotti illi jiġu maħduma fl-istati membri. Is-soltu is-sistemi kollhom eh, żewġ għanijiet aħħarin l-iktar importanti hija dik li narfu minn fejn ta' bilħaq il-prodott. Il-konsumaturi infatti irdu jkunu kapaċi, irdu jkunu jistgħu jagħmlu għażla u jkunu jafu x'tip ta' għażla qed jagħmlu meta huma jixtru prodotti ta' tessuti permess tal-kriterji tal-oriġni tal-prodott nistaw nevitaw illi l-tikketjar ikunu eh, arriqa jew folot u ovvjament ħabba fek ibatu l-konsumaturi. Dan il-regolament il-ġdid permezz tiegħu aħna għandna lan illi nħarsu l-SMEs illi huma għażlu illi jżommu il-ħidma tagħhom fih dan l-Istati membri. L-għażla li nivvutaw fil-plenarja fil-plenarja kienet għamennija minħabba li l-Parlament Ewropew irrit jesprimi l-qada tijaw f'dan ir-rigward. L-iktar rridu nżommu f'moħna bil-politiku li aħna nesċinna eh, noħol u bejn il-gruppi politiċi l-kbar. Nishtiq ngħid li l-ħidma ma' rapporter u ma' shadow rapporters l-oħra kienet ħidma tajba mens. Anka jekk aħna opinjoni differenti politikament, aħna irnexxinna nsibu bil komuni. Bil illi wassal għall-aħjar għażla biex bekk inkunu nistaw inħarsu ċittadini tal-Ewropa. U għalek għadan it-tama li konna vot wieħed dwar dan ir-rapport biex nibatu sinjal politiku b'saħħtu lil kunsill Fir-rigward tal-ħidma li qed tistennina fit-tieni qari, nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-kollaborazzjoni tagħkom, grazzi tassew. Grazzi issa l-Onorevoli Xalemos għas-Soċjalisti u Demokratiċi. Żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur President. Jina u kon nishti nibda billi nirringrazzja Sur Mendel, Sur kollegi l-oħra. Ta' kooperazzjoni kostruttiva mens fuq dan la bozz. Dan ir-regolament marbut ma' tessuti huwa meħtieġ. Din hija proposta tajba wkoll. Din tejna biex aħna narmonizzaw ir-regoli regoli dwar kif aħna narfu il-fibri l-ġodda fil-suq intern fis-suq uniku. U għalhekk l-SND appoġġa din il-proposta. Iżda din il-proposta ma trix kun vantaġġuża biss għall-industrija, imma u importanti li aħna nifmu din xi fisser din għall-konsumaturi u għalhekk kien importanti li aħna niżguraw illi l-konsumaturi jirċievu informazzjoni ċara dwar it-tip ta' tessuti u l-fibri li ma qegħdin jixtru. U għalek aħna ridna li kunem lista sħiħa tal-fibri li minnom ikun mamulin l-ħwejjeġ. Aħna napodaw l-ideja u koll illi Irridu kunem hemm studju dwar kif jiġu t-tikketjati tessuti b'mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li huwa meħtieġ li konsumaturi meta huma jistru xi ħaġa jkunu jafu eh, x'qed jistru, eh, x'tip ta' fibri hemm jekk hemm xi sustanzi li jistgħu joħolqu xi allerġiji. U anke l-kondizzjonijiet fejn dawn l-affarijiet jiġu prodotti. U dawn ser ikunu wkoll importanti fil-ġejjeni għall-konsumaturi, u għalhekk importanti li niżguraw li dan aħna nistudjaw f'aktar dettal kif jista' jkollna tikketjar xira ta' tessuti illi minnhom serin jibbenefikaw il-konsumaturi u għalhekk aħna poġġajna din il-proposta. Personalment jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi aħna naraw il-daqsijiet ukoll tal-ħwejjeġ. Għalhekk aħna nkunu nistgħu noħolqu aktar kummerġ fis-suq uniku. Jekk per eżempju il-daqsijiet tal-ħwejġ ikunu l-istess fil-pajjiżi kollha, aħna naħsbu li din il-proposta tista' tkun tajba għall-industrija kollha imma anke għall-konsumaturi. L-Onorevoli Rinaldi għall-Aldem, żewġ minuti u nofs. Grazzi, Sur President, Sur Komissarju, żis kollegi. Jien nixtieq nifraħ il-kollega Twan Manders rapport tiegħu illi qed profa tirranġa xi ftit l-affarijiet fit-taħwida sħiħa illi hemm fis-suq globali. Jiena taġobni l-iktar il-kwistjoni marbuta mal-logo dwar minn fejn il-prodott. Jiena xedow rapporter tal lalde u naħdem flimkien ma' rapporter Kristjana Muscardini u għalhekk dan ir-rapport ta' Manders jgħat jantiċipa parti żgħira minnu. Is-suq globali li aħna naħdmu fih hemm regolament għal logo tal-oriġini li hija obbligatorja din hija fiċ-Ċina, fl-Awstralja, fil-Messiku, fil-Ġappun, f'ħafna pajjiżi oħra. U dan joħloq simetrija li tikkondizzjona ħafna il-produtturi u anke il-konsumaturi tal-kontinent tagħna. U dawn huma nuqqasijiet li rridu jiġu ranġati. Dan huwa minnu wkoll meta aħna nitkellmu dwar il-prodotti tat-tessuti li hemm is sikurità marbuta magħhom ma hemm ukoll l-oriġni. U l-oriġni hija importanti, hija ewlenija. Palissa ma nafux fejn sejrin iġifieri għandna prodotti fejn fihom hemm l-oriġni li tiġi inkluża lix dan e, jagħmel tajjeb għal produtturi minn oħrajn li ma jaqblilhomx li l-oriġni tkun qiegħda hemmhekk u fejn dan il-prodott jiġi esportat ukoll eh, l-Stati Uniti u l-Ġappun irridu naraw illi ikonna liġijiet Ewropej marbuta ma' dan u għalhekk l-isforz tal-Parlament Ewropew permezz tar rapport Manders u issa wkoll permezz tal-ħidma tagħna fil-Kumitat U aħjar li nibdew nizġu siftit in-nies ġatana biex minna jibbenefikaw il-konsumaturi. Grazzi. Grazzi. Issa Ronerevori Rule fisem il-ħodur. Grazzi tassew, Sur President. Jina nishtiq naqbel mar kellim ta' qabli. Aħna u koll kontenti b'dan il-rapport. Nishtiq nirringrazzja il-rapporter. Madanna kollu fl-aħħar mill-aħħar ma naqbilx mal-pożizzjoni tiegħu u għada aħna maħniġ ser eh, nkunu nistgħu naqblu ma' xi mill-punti tiegħu. Kwestjoni hawnhekk hija illi l-kol aħna rridu li nkunu li kun hemm miktub l-oriġni tal-prodott u aħna jdispjaċina illi fil-kunsil għal bosta snin issa kien hemm blok sieħ dwar dan dwar l-ittiketjar. Din hija direttiva mhix riżoluzzjoni simbolika illa jista' jkun fiha xi ħaġa li stabilita. Jiena appoġġajt id-dekerazzjoni bil-miktub illi tistaqsi b'mod speċifiku illi aħna nkunu attivi. U naħdmu aktar dwar dan, ma dan kollu, hemm għan ieħor għal din id-direttiva. Jiġifieri li niżguraw trasparenza. Fl-ittikketjar ta' materjali u fibri ġodda. U dan jagħti ġifti eh, e, ta' sigurezza lill konsumaturi Aħna jiddispjaċina illi jekk dan lan ikun l-istess pal direttiva dan ovvjament se raġa jiġi blokkat fil-Kunsill għal darbohra. Aħna jiddispjaċina għal dan għaliex aħna nemnu illi rdu nieħdu azzjoni ma kemm jista' jkun aħna nappoġġaw l-azzjonijiet kollha. Intom dejjem ser sibuna pala l-alejati tagħkom, imma aħna naħsbu illi huwa ħażin illi dan ir-regolament jintuża ħażin u isir obbligatorju. L-Onorevoli Harbour, żewġ minuti kjożbok. Grazzi tas-sew, Sur President. Jiena qed nitkellem fisem il shadow Rapporter għall-grupp tiegħi l-Onorevoli McClarkin illi u kol kienet kien impenjat biex jisegwi dan id-dossier. Jina nishtiq inkompli ma dak li kienet il Sinjora Rula, jiena naqbel ħafna maħħa dwar il-kwistjoni tal-marka eh, tal-oriġni u kif din se nittrattaw għaliex fil-proposta hawnhekk rajna titjib sinifikanti. Dan it-titjib sar fil-qalba tal-proposta dwar kif jiġu tiketjati il-fibers u dwar ukoll kemmi ċara l-tiketta. dana kollu, il-rapporter ma semmiex il din hija direttiva tassu intern kif ukoll tal-ħalsin tal-konsumatur. U għanda lan illi tissemplifika il-leġislazzjoni, il tagħmilha iktar faċli illi l-ismijiet ġodda jiġu rikonoxxuti u tessuti l-ġodda jitħlu fis-suq. Bitnax il-xar qabel u kol frabta mal-ħidma li għetnamlu dwar standardizzazzjoni din tista' tagħti titjib sinifikanti hemmhekk billi Ir-regolamentazzjoni, ir-regolamenti jaqgħu taħt il-Kumitat Ewropew tal-Standardizzazzjoni. Dan minnu ser jibbenefikaw l-industrija u l-konsumaturi issa l-mistoqsija rapporterija. Aħna rridu impoġġu dawn il-benefiċċji pożittivi kollha friskju billi eh, nisbaljaw hawnhekk fil-marking tal-pajjiż tal-oriġni li din diġa qed tiġi proposta mill-Kummissjoni fuq prodotti oħra. Jiena naħseb li noqogħdu attenti biex aħna ma nitilfux dawn il-benefiċċji kollha. Qed nagħmlu l-punt politiku tagħna rridu wkoll nistaqsu għall affarijiet oħra li huwa qed jistaqsi għalihom, imma jien naħseb li hemm bosta aspetti fejn huwa Mar li l-in mirwol tiegħu bħala rapporter għal dan il-komitat u din saret bħal xi siġra tal-mili tal-idea tiegħu. Jiena nittama li huwa eh, jieħu dan in konsiderazzjoni għada fil-votazzjoni biex ikun jista' jkun hemm benefiċċji għal produtturi u għaċ-ċittadini nagħmlu stqarijiet politiċi wkoll imma ma nqogħdux inżommu dan kollu għal xejn. Grazzi. L-Onorevoli Svensen għal-minuta. Grazzi, President. Il-konsumaturi jrid ikollhom l-għażla. U għalhekk irrid ikollhom l-informazzjoni għad-disponibilità tagħhom. U jiena naħseb u kol illi u għalek illi dan ir rapport huwa pass inizjal importanti biex bekk l-indikazzjoni tal-oriġni tkun edemmek biex il-konsumaturi jkunu jistaw jazlu, għalix il-konsumaturi għandhom id-dritt għal din lazla u dritt li jkunu jafu li għandhom lazla. Wara dan l-ewwel pass, aħna rridu morru li lin minn dan il-pass. Hemm kwistjonijiet marbuta ma' s-saħħa, l-avviżi tas-saħħa fost l-oħrajn, allerġiji li jistaw jikkawżaw ċertu prodotti regoli tas-suq uniku għal-kumpaniji u l-industriji. Dawn spiss huma diffiċli li wieħed jifhimhom. U naħseb li issa wasal iż-żmien biex il-konsumaturi ikollhom informazzjoni aħjar u jkunu jistgħu jifhmu aħjar. Earl of Dartmouth tal minuta u nofs. Su President, ir-rapport jiddeskrivi lilu nnifsu qed nikkwota bħala eżerċizzju tekniku minna l-ebda implikazzjoniet politiċi. Il-Kummissjoni Ewropea għatma taħli krizi tajba u b'dan il-mod il-Parlament Ewropew u koll uża il-rapporti tekniċi biex jwassal għal Superstate Ewropew armonizzat. Il-UKIP U xi ftit suspettuż dwar dan ir-rapport, ma dan ukollu l-ewwel parti tar-rapport iddaħal tliet direttivi f'regolament wieħed u għalhekk qed tissemplifika. Aktar tard ukoll eh, hemm indikazzjoni li jista' li dan jista' jitneħħa. Aħna kontra emenda 58 li twassal għal rekwiziti ġodda ta' tikketjar biex jiddaħlu fuq livell tal-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari jiena nixtieq nsemmi l-proposta hawnhekk qed nikkwota sistema tal-Unjoni Ewropea siħa dwar il zraben Aħna hawnhekk għandna sistema effettiva fir-Renju Unit. Din hija sistema differenti mis-sistema li teżisti fl-Ewropa kontinentali. ċittadini tar-Renju Unit jafu u jifmuha u din ma trix tinbidel biex ikonna sistema mifrusa fuq l-Unjoni Ewropea kollha. Għal darboħra rapporter tal-Parlament Ewropew għandu lan illi juża eżerċizzju dirett tekniku illi irressa lan mhux demokratiku ta' superstat Ewropew. Grazzi. L-Onorevoli Martin, il-kalem li jmiss. ħafna diskussjonijiet li saru dwar l-etikettjar f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. Il-min ikun qed jisma' dejjem jistaqsi x'se nagħmlu. Il-seta tal-konsumatur toħroġ u fej jista' jkun il-konsumatur jeżerċita id-drittijiet tiegħu li għawni esawnek u għawnu għasa kuraċ minnaħat tal-Kommissjoni u ma nistax kif ħadd ma semmija din il-ħaġa sissa. Eh, għal xiex ma nistawx nużaw l-istrumenti ideali tagħna biex ikonna aktar trasparenza fir-rigward tal-etikettjar u anka l-kundizzjonijiet li qed jiġu prodotti dawn il-prodotti. Qegħdin nitkellmu dwar it-telf tax-xogħol imma mhux qegħdin nagħmlu dak li jixtieq iċ-ċittadin, jiġifieri li jara b'mod trasparenti dak li qiegħed jixtri il-kelima li miss Jasin Rahansing imma minnix etnara fl-awla fil-kamra, skużawni, jgħid il-President, għalhekk uh, naddu għal-kellima ta' wara is-Sinjura Gepard. Eh, grazzi, President. Grazzi, Kummissarju. Signor Menders ukoll, grazzi tax xogħol eccellenti li inti għamilt f'dan ir-regolament. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Shadow Rapporters li kienu involuti. Li għanna unek u rapport tekniku kif int għal tiġa minn kelli oħra qabli. U dan għandu anka konsekwenzi għal ċittadini. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar fibri ġodda eh, li jiġu permessi fl-Unjoni Ewropea li jiġu approvati iva Aħna nixtiequ nagħmluha possibbli eh, din il-ħaġa il-Komissjoni eh, għandha raġun, però ma nistgħux naqbdu nħallu kollox l-affarijiet iridu jiġu iċċekkjati biex iċ-ċittadini ikunu konvinti mill-protezzjoni li aħna dejjem nitkellmu dwarha u importanti ħafna li nevalwawhom dawn. Naraw jekk pereżempju jistgħux jikkawżaw xi allerġiji, irridu anke nittestjawhom biex ikollhom l-ittikettjar adattat fuqhom biex iċ-ċittadini ikunu jafu Eh, x'qegħdin jixtru. Jiena ma naqbilx mal-kollegi li qalu illi nħallu il-pajis ta' oriġni. Le, ma naħsibx li għanna nħallu barra din huwa importanti ħafna illi eh, ċittadini jkunu jafu. ħafna ċittadini xtiqu jkunu jafu minn fejġejjin dawn il-fibri, dawn il-tessuti, xinu għal l-isfond tagħhom u kif ġew prodotti. U dan ifisser ukoll il-mod ta' kif ġew eh, prodotti jekk kienx hemm involuti pereżempju eh, l-użu ta' tfal żgħar, il-child slavery pereżempju din hija xi ħaġa importanti ħafna u hemm ċittadini li jkunu jixtiequ li jkollhom din it-tip ta' informazzjoni biex bekk l-għażla tagħhom tkun waħda għalija. Naf illi din dan mhux lan ta' dan ir-regolament imma dan huwa xogħolna illi aħna eh, nimbutaw lill kunsill nagħmlu pressjoni fuq il-kunsill fuq dan eh, fuq din il-kwestjoni eh, biex bekka din il-kwestjoni tal-pajjiż torriġni li la għaddejja mill-2005 timxi il qudiem u hija anka għandna l-opportunità issa biex nżidu din il-pressjoni u għandna nużawha din il-pressjoni biex inkona regolament li jkun tajja biex bekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jgħidu ngħidu illi din hija xi li aħna stennejna mill-membri parlamentari tagħna. Grazzi. Għal-minuta, il-kallim li jmiss. Grazzi President, jekk jis-settur eh, ta' tassuti eh, eh, sofra minħabba l-lokazzjoni Eh, kien dan appuntu dan anzi dan is-settur l-aktar li sofra minħabba relokazzjoni. Eh, huwa eh, fil-fatt settur li huwa suġġett għal ħafna diffikultajiet Għalhekk kwalunkwe ħaġa li tista' tgħin l-impjeka eh, u l-industrija ta' tessuti hija xi ħaġa li aħna nixtiequha huwa tajjeb illi ċittadini jkunu jibbażaw l-għażla tagħhom anke fuq kwistjonijiet etiċi Eh, l-importanza li min ikun qed jaħdem f'dan is-settur ikun qiegħed jaħdem f'post sikur u adattat. Irid noqogħdu attenti wkoll ma jkunx jiffalsifikar ta' tikketti. Irrid ikonna anka eh, preferenza komunitarja imma jekk aħna ma se nagħmlu l-almu tagħna, allura mhux se jirnexxinna f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Signora Rodbar. Grazzi, President. Is-settur ta' tessuti jgħat jizviluppa fibri ġodda u ħafna drabi l-konsumatur sfortunatament ma jkunx jafx qed jixtri ħafna minn dawn il-prodotti huma ġej minn pajjiżi fejn m'hemmx kontroll tal-kwalità u lna 20 ta' snin ngħidu lill konsumatur xem fil-mediċinali u fl-ikel imma mhux fil-ħwejjeġ li huma qegħdin eh, jilbsu u għalhekk importanti li aħna nifukaw fuq din il-kwestjoni naqbel mal-Kummissjoni huma rapporter illi l-etikettjar armonizzat tal-ħwejjeġ huwa importanti ħafna l-internet joħloq opportunitajiet ġodda għax-xiri u għaxerrej biex jikseb l-informazzjoni fuq il-prodotti li jkun qed jixtri permezz ta' numru ta' identifikazzjoni huwa importanti ħafna li l-konsumatur ikun jaf bis-sustanzi li jistgħu joħolqu allerġiji u anke x'kimika qed tintuża fil-produzzjoni tat-tessuti jekk nużaw prodott ta' kuljum huwa li hija l-informazzjoni li hija l-aktar ħaġa importanti. Grazzi ħafna. Mela, il-Sinjura Rojtova edha hawnhekk għandek il-mikrofonu, grazzi. Mela, kummerċ ġust li jifavorixxi l-settur industrijali Ewropej huwa importanti ħafna anka il-protezzjoni tal-konsumatur. Dan irid isir permezz ta' definizzjoni ta' standards tal-manifettura u anka tal-informazzjoni li qed tingħata lil konsumatur dan ir-regolament se jkun aħjar mid-direttiva l-antika u se u fija fih tip dwar l-tikketjar u anka e, eh, fil rigward ta' fibri ġodda illi ħajġu introdotti fis-suq, però hemm xi kontroversi bejn il-Parlament u l-Kunsill ta' kif wieħed se jitratta l-ismijiet tal-tessuti u anka e, ta' xtip ta' informazzjoni li ħad tpoġġa fuq it-tikketti fi rigward anka tal-allerġiji pereżempju, però jiena kuntent ħafna li m'hemmx kontroversi fil rigward tal-pajjiż ta' oriġni u anka tal tal-kondizjoni ta' kif wieħed juża dawn din l-informazzjoni. Eh, dan huwa l-ewwel pass eh, illi eh, huwa mixtieq ħafna mill-produtturi u l-konsumaturi li jifukaw ħafna fuq il-kwalità huwa importanti ħafna li din issir malar kemm jista' jkun qabel ma jkun hemm eh, kummerċ li mhux ġost. E, eh, Nixtieq xi ħaġa dwar il-protezzjoniżmu fir-rigward tal-pajjiż ta' oriġni. E, Aħna m'għandniex naħbuha din il-ħaġa, din hija informazzjoni li hija importanti ħafna e, biex bekk il-konsumatur ikun jista' jagħmel għażla tajba fuq is-suq globali u ħatejn biex tippromovi l-prodott Ewropej u il-konsumaturi jistaw u l-produtturi jkunu gburim dawk li qed jiġi prodott fl-Ewropa. Ikunu jistaw anka jevitaw prodotti ta' periklu li għadhom jeżistu minkejja l-kontrolli kollha li jsiru. Għalhekk jiena nilqa ħafna il-proposta tal-Kommissjoni u nispera li anka nilqu ftejjim mal-Konsil. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss. Grazzi, jeżis kollegi l-għonet nishtiq nifraħ rapporter u xedu rapporter u uh, minħabba li eh, kellhom attituni eh, veru pożittiva waqt kien qed isir ir-rapport jiena nħoss illi dan ix-xogħol huwa juri kemm aħna flessibbli eh, f'din il-Kamra fost l-istituzzjonijiet kollha Ewropej. Dan din hija t-tieni tielet kwestjoni fis-suq internu fejn konna aktar progressivi mill-Kunsill għalhekk jiena nilqa' dan it-tip ta' xogħol u kooperazzjoni. Issa fir-rigward tal-armonizzazzjoni tal-etiket Tjar u l-ismijiet huwa eh, eżempju ta' kif nistgħu nienu kemm il-produttur u l-konsumatur. Huwa importanti din il-proposta hija importanti ħafna u eh, ħafna drabi aħna ma nagħtux biżiet attenzjoni lill lat tal-konsumatur. Dan ir-rapport huwa tekniku u mhux politiku. Pero meta wieħed iqis illi aħna ma tantx intrattawhom dawn il-kwistjonijiet jagħmel sens illi dawn il-proposti jkunu komprensivi kemm jista' jkun il-konsumaturi għandhom dritt li jkollhom informazzjoni li biha jkunu jafu x'hemm fil-prodotti tat-tessuti u anka li kollhom lista tal-fibri illi qed jiġu prodotti din hija neċessarja biex bekk e, anka nipprevjenu l-allerġiji jiena personalment inħoss li huwa importanti ħafna li jkun hemm trasparenza fil-metodi fil ta' produzzjoni u anka fil-kondizzjonijiet ta' produzzjoni u anka li jkun hemm l-evidenza tal-pajjiż oriġini li tkun trasparenti. Din hija importanti biex bekk il-konsumatur se jagħmel għażla għaqlija dinja neċessarja fid-dinja tal-lum, speċjalment fir rigward anka, per eżempju, ta' child slavery. Lekk irt ikonna dan it-tketjar tajjeb ħafna għana nużaw eh, din l-opportunità biex ikonna leġislazzjoni tajba li s-saħħa issu intern, grazzi ħafna. Is-Sinjura Bastos għal żewġ minuti. Grazzi, President. Komissarju, kollegi. Nixtieq eh, nibda billi nifraħ il-Sinjur Manders tax-xogħol tiegħu f'dan ir-rapport. Nixtieq ringrazzja wkoll kollegi l-oħra li ħadmu miegħu. Il-proposta biex jiġi simplifikat ta' il-qafas eżistenti biex ikun regolament wieħed uniku li kopri eh, eh, tle direttivi li għandhom xaqsmu ma l-etiket jarja xaħġa li aħna natu merħba. Barra minn hekk din il-proposta se jkollha impatt pożittiv fil-settur u ħatejn biex fibri ġodda jitlu f soq U bekk qed nipromovu l-innovazzjoni. Iċ-trasparenza e tal-sistema ta' kif qed iżid il-fibri ġodda eh, hija xi ħaġa li ħatejn ħafna l-industrija ta' tessuti se tkun tista tnaqqas l-ispejjeż amministrativi u tippromuovi il-fibri l-ġodda b'mod aktar veloċi l-awtoritajiet fl-istati membri minnaħan l-oħra ma jkollhomx bżonn iqogħdu jagħmlu trasposizzjoni tal-liġijiet internazzjonali fil-liġi nazzjonali tagħhom u għalek ħatnaqqas l-ispejjeż anka fuq livell eh, nazzjonali. Il-konsumaturi ħajkollhom garanziji li fibri bil-karatteristiċi speċifiċi eh, Eh, jitlu fis-suq b'mod aktar veloċi l-introduzzjoni ta' dawn il-fibri hija xaġa importanti ħafna eh, marbuta mal-innovazzjoni u fl-istess waqt nkun qed iprovdu informazzjoni għal konsumatur f'din il-klima ta' dinja globali b'dawn l-ekonomiji ġodda u l-swieq li dejjem jikbru b'miljuni ta' miljuni ta' prodotti minn eh, miljuni ta' fabriki madwar id-dinja kollha l-innovazzjoni u twassil tal-innovazzjoni b'mod veloċi għal konsumaturija xi ħaġa kruċjali għal kumpaniji speċjalment għal SMEs. U għalhekk l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament se jippermetti biex dawn ikunu aktar kompetittivi. L-SMEs bla dubju ħajgwadanjaw minnu dan ir-regolament fir rigward tal-xer tas-suq u bekk inkunu qed inżidu anke ix-xogħol fuq is-suq Ewropew. Mela, il-Sinjura Rabti, il-kalima li jimis. Għal żewġ minuti. Grazie ħafna, President. Eh, eh, għan, min jgħid illi għanna il-ħajja tal-bniedem imden la bħajta. Jekk din il-ħajta mhijiex ma'mula mill-materjal adattat, il-ħajja tintilef. Għatnej ngħid din il-ħaġa għax din hija importanti. Il-fibra, il-ħajt mhux ħaġa teknika, hija ħaġa importanti ħafna. Mhux qed nitkellmu bizbar rapport tekniku hawnhekk, dan ir-rapport huwa eċċellenti. Nixtieq nirringrazzja Sur Manders u però jina naħseb li għandu dimensjoni politika li għanda xaqsam mal-manifattura, mal-kommerċ u din għandu xaqsam u kol mal-konsumatur u su intern. Il-dimensjoni politika għanda xtaqsam u kol mal-etika. Irridu inkunu nafu minn fejn ġejjin il-prodotti tagħna. Il-made in mhijiex xi ħaġa teknika hija xi ħaġa essenzjalment politika meta nkunu nafu minn fej ġejn prodott, aħna ikonna l-informazzjoni dwar kif ġi prodott. U anka tip ta' ħaddiema li ntużaw, id-drittijiet tal-ħaddiema jekk ġewx rispettati. Eh, bħala ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea maħniex Ma nix nkunu teknokratiċi bajnejna maluqin, irdu nkunu bnedmin umani illi nabbozzaw liġijiet fil-waqt li nqisu anka bnedmin oħra għalek din il-mejden jista' jkun hija proċedura teknika ma żgur li għandha eh, element politiku u hija xi ħaġa li aħna, komissarju, rridu nikkonsolidaw Jiena naħseb li l-kontribuzzjoni tiegħek se jkollhom ruol importanti ħafna hawnhekk. Grazzi. Unti għabn 2 minuti nek Kaspari. Żewġ minuti għas-Sur Kaspari, kollegi. Kont naf illi s-Sinjura Rule kienet taqbel ħafna imma wara sitt snin sibt naf ħaġa llum illi nistgħu naqblu. Il-biża li għandi hija illi disgrazzjatament qed indaħlu żewġ dossiers flimkien u iċ-ċittadini li ċittadini mu qed nagħmlu l-ebda favur lehom bil-naħa tal-Kunsill jew mill-Kommissjoni. Jeħtieġ insibu soluzzjoni malajr kemm jista' jkun dwar dan. Għanna niżguraw illi ma nħaltux l-affarijiet u dini ħaġa li qatt ma rajt fil-parlament qabel, illi fil kumitat qed nitkellmu dwar regolament għabbozz ta' regolament, mbagħad għandna għadossier ieħor u qed nippruvaw indaħlu eh, di suġġett eh, fih da u qed nitkellem dwar made in l-oriġini. Musa se nidħol fis-sustanza ta' dan, danna se niddiskutu dwaru fi xhur li ġejjin biex naraw minn fej tiġi eh, jiġi l-prodott huwa dizenjat fil-Italja il-fibra tiġi miċ-Ċina u pakjat fej, minn fej ġej eżattament, jekk ix natu ċertu regolamenti lill konsumaturi jekk ma iġ fil jidir li da mandux jessir fil-regolamenti li għet kelmu dwar l-lum, imma għandu jkunem fil-dossier li fuq għet taħdem il-Sinjura Muscardini. U u iktar qoddim, iktar tard nkunu nistaw naqdu fl-imkien dawn iż-żewġ affarijiet għax maħna qed ngħinu l-ħadd jekk nippruvaw nħaltu kollox ħallata ballata flimkien u jeħtieġ insibu soluzzjoni illi hija valida għal dan il-regolament. Is-sur Susta, grazzi President, grazzi l-rapporter u shadow rapporteurs, grazzi l-Kummissarju Tajani għal risposti li tani li kien eżatt ħafna fuq ċerti punti prinċipali. Fl-Università ta' Barcellona għamlu studju xi snin ilu illi t-tessuti se jisparixxi mill-Ewropa fis-sena 2000. Issa wasalna fl-2010 u din il-profezija ma ġraċ. U din hija raġuni sempliċi ħafna. Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa u fil-pajjiżi li żammew l-industrija tat-tessuti illi ma kienx hemm biss ċentri tal-investigazzjoni ma l-industrija fija nifisha dawn kollha taw garanzija ta' fibri ġodda illi tawna u rawna ċaru tont illi konna dan regolament illi kun hemm ċerta flessibilità illi kull li l-konsumaturi kollhom garanzija rigward it tikkettjar u koll oriġini minn fejġejjin. U jidir li li ħaġa utli li nimmaġinaw futur kif qed isemmi il-President Tajani illi ikun hemm ukoll osservatur Ewropew illi kontrolla dawn din il-realtà dini għal aspet pozittiv u għalek aħna għanna naqblu ma din il-proposta. <coughs> Grazzi issa jmiss il-Sinjura Gardini imma mxet nara Iva Iva Eda, iva, tajjeb, tista titkellem. <coughs> Grazzi, ed naqblu jidirli l-impostazzjoni tal-proposta tal-regolament li qed nitkellmu dwarha, speċjalment dak li għandu x'jaqsam l-aspetti għal dak li huwa il-sistema uniformi mingħajr burokrazija illi tkun ħaġa ċara u għalhekk jiena nemmen mod speċjali l aspett il-rispett tal-konsumatur. F'dan is-sens jien nixtieq nisisti dwar dak li għandu x'jaqsam mal indikazzjoni tal-oriġini. Dan huwa punt importantissimu il-konsumatur jixtie ikun jaf irid ikun jaf u dan l-aspett tal-oriġini u għal punt iktar sensibli, sensittiv għal konsumatur. Jekk immorru f'kull suq ta' kull belt tal-Ewropa naraw illi l-persuni dejjem ifittxu biex jaraw dak li jixtru il-kun jafu xinu ma jixtru minn xiex hija il-prodott li jixtru u minn fejn jiġi l-prodott. Dan huwa punt importanti, sensittiv ħafna u importanti għal kulħadd. U dan huwa importanti għaliex issa l-Unjoni Ewropea huwa valur miżjud. L-Unjoni Ewropea hija garanzija ta' sikurezza ta' li biex issalva l-gogarda il-konsumatur. Għax dawk il-pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea jeħtieġ ngħiduha għalkemm hu għal għalxejn noqogħdu nistaħbew wara subajna, eżis kollegi, għaliex hemm regolamenti inqas stretti u li ġlijiet inqas attenti għal daw l-aspetti li għalina jidrinna illi huma importanti. l kondizjoni ta' xor, li nissarva għardaw it-tfal, il-nisa, il-ħaddima u wkoll attenzjoni għal regolamenti għal dak li jintużaw ħafna spiss li rajna u sirna nafu permezz tal-gazzetti u ta' ċerti allerġiji għat-tfal, għan-nisa nitkellmu ma' tobba, nitkellmu ma' tobba ta' tfal, tobba ta' nisa u hemm każijiet dejjem disgrazzjatament illi huma komuni ħafna ta' prodotti u sustanzi li jintużaw illi jagħmlu ħsara e, saħħitna. L-aħħar ħaġa mhux kwistjoni ta' protezzjonizmu hija illi il-President jgħidil li għaddit iż-żmien jeħtieġ nibqgħu naħdmu illi ikun hemm kulħadd indaqs fil-dinja globali tal-kummerċ u għalek ġeġa il-Kanada u l-Ġappun u l-Stati Uniti adottaw dawn il-mizuri u għalek jeħtieġ li konna l-istess kondizjonijiet. Issa, Sur Schwab għal ġewx minuti. Kummissarju, smajt diskussjoni kollha kemmi dwar din il-kwistjoni ta' tessuti u naf kemm importanti li l-konsumaturi li jkunu jkollhom l-informazzjoni dwar it-tessuti meta jixtruhom illi għandhom ikollhom il-possibilità illi jikollhom din l-informazzjoni li jixtiq ikun jafu dwarha. U r-rapporter qed jipprova ifittex illi dan isir billi jassigura li jkun possibbli li anke dwar permess tal-internet jista' jkollu dawn l-informazzjoni u tarif addizzjonali dwar prodott tat tessuti anke għal dawk li ma għandhomx ħdiċa illi jaraw din informazzjoni fuq il-tekjar, il tekjar fuq il-tikketti tal-oġġett tal-tessuti. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter, ħana semmejna kwistjonijiet differenti fl-imkien u kienu importanti illi eh, nistudjawhom u rajna li kienem ħafna resistenza minnaħat tal-Konsil, għax din il-proposta l-industrija ta' tessuti fl-Ewropa hija importanti ħafna għaliex qed naraw qed nitkellmu dwar fibri ġodda innovaturi illi jistgħu jagħtu lissu ċerta privileġġi ċerta possibilità biex jimxin qoddim. Dan tkun zvantaġġ jekk ma nimxux qoddim fuq dan. Għalhekk il-prekupazzjoni fil-emendi illi ġew adattati mill-kumitati jeħtieġ li nżommu qudiem ngħidihom u nikkonċentraw dwarhom biex nippruvaw naraw l-verżjoni oriġinali ġiet mill-Kommissjoni u fil-proposta tal-Kommissjoni smajna il-kollegi dwar l-oriġini, dwar l-tikketti, mejdin u dawna dettalji kollha anke nistgħu nitkellmu dwarhom iktar tard u nisperaw illi nistgħu naslu għal soluzzjoni dwar dan id-dossier. U nistaw, naħdduh mit-tini għari kem jistajkun malajr, ħalli bekk nkunu nistaw niċċaraw il-punti principali fid-dan tini għari u ma nitilfux fuq affarijiet inqas importanti. Issa naħddu għal proċedura ta' kaċ di għaj, s-sur jiex di jitkellem. Iva, grazzi President, et nitkellem għalix nħoss li għandi nħu sev dan id-dibattitu għalix jidir li illi aħna se nivvotaw dwar proposta importanti ħafna biex konna eh, razzjonalizzazzjoni tal postit ta' xogħol tagħna u natu garanzija l konsumaturi. Min jixtri jaħtieġ ikun jaf x'inhu jixtri u min ifittex kwalità jeħtieġ li jisib kwalità. Imma wkoll tajjeb li jkun jaf dak li nixtru huwa soċjalment sostenibli. ħadd diġà qalu u rritarġa ninsisti dwaru għaliex jidher li dan huwa fatt importanti ħafna li għandu joħroġ minn din id-diskussjoni fil-Parlament Ewropew. Jeħtieġ inkun naf illi l prodott huwa mamur f'postijiet fejn hemm qed salvagwardjaw id-drittijiet tal-ħaddiema jekk dak il-prodott jew hemmx xi sfruttament tal-minuri jekk huwiex frott ta' konkurrenza li minar li alta u għalhekk jeħtieġ li nispera li dan ukoll tasal għal setturi oħra ta' produzzjoni u tal-artiġanat u għaliex jidher li illi dan il-provvediment jista' jkun iktar viċin tal-ċittadini fl-Europa u ningrazzja il-dawk li waslu għadin il-proposta u l-impuls li ta' il-Kommissjoni, il-Kommissar Tajani f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, il sinjuna McGuinness. Grazzi President, grazzi Kommissarju. Ħafna mid-dibattitu dwar it-tessuti u diġà tkellimna dwarhom dwar l-ikel u kif nittikjaw nagħmlu t-tikketta fuq l-ikel. E, per eżempju, ċerti prodotti e, li il kontenut tagħhom tal-ikel jiġu minn 16 pajjiż differenti u bekk lista kun diffiċli ħafna li konna e, tikketti eżatti f'dan. Jeħtiex il-kunu il, il, nafu il bżonijiet tal-konsumaturi, rajt program f'CNN dak il-kif isir il- eh, fiċ-ċina il-denim u qed jesportaw il-prodotti rħas ħafna lejn l-Unjoni Ewropea, lejn l-Istati Uniti u l-konsumaturi jixtruhom. U meta ngħidu li l-konsumaturi dikun jafu biex jażlu b'mod eh, magħruf, ħafna l-konsumaturi jinjoraw il- l-informazzjoni li għandu, bo jibbazaw ix-xirjiet tagħhom fuq il-prezz u għalek jeħtieġ li kunem produzzjoni sostenibli u fil-linji kollha ta' produzzjoni ta' għana kem bliken u kol fit-tessuti. Grazzi, grazzi. Sur Silvestris, minuta. Meta nishtiq nidistingwi, namel distingwi ruħi minn dak li diġa għalet il-Sinjora Komi, hija qed tajt illi huwa dan ir-regolament huwa żbaljat dwar il-mejdin. Allura ngħid jien fejn nistgħu ndaħluh dan ir-regolament. Għal snin twal il-konsumaturi u l-impriżi żgħar illi fir fil-Ewropa qed jistennew dan il-mejdin. Jeħtieġ niftu għal fibri ġodda mod iktar għagġel. Imma rridu mbagħad naħbu minn fej hija l-oriġini tal-prodott. L-Ewropa li ma tagħmilx ċarezza dejjem qed fittex taħbi minn fejn qed isiru jeħtieġ naġlu iżjed biex innawaslu dawn il-fibri ġodda imma ma ngħidulhomx minn fejn ikunu prodotti dawn il-prodotti tat-tessuti. Di m'għandix sens li jkollna veloċità doppja. Nimxu l-qoddim biex ikonna burokrazija fl-Ewropa u tal-biża' u minn flok ikonna iċċarezza. Irridu spi malajr ikonna dawn il-regolamenti dwar il-Made in, nispiċċa malajr, għaliex jekk hemm miktub Made in Europe so, so fuq prodott ta' tessuti, dan ifisser li dak il-prodott b'dejn il-kidba ma sarx bċerti affarijiet solventi tossiċi ma kienx inħadem b'xi tfal illi huma skjavi kważi jew dan nisa sfruttati ma sarx dawk il-ħaddiema sfruttati b'xogħol ibes ħafna minar ma' drittijiet tagħhom. Meta nimnajdu Made in Europe hija garanzija għal konsumatur u kol garanzija kif il-prodott sar. U għalhekk għan kunu dejjem nassiguraw illi konna din kemm jista' jkun malajr illi konna dan it-tikketta u nimxu l fuq dik il-proposta tal-Komissjoni u u ukoll il-Komissarju Tajani għal assigurazzjoni li tagħna dwar dan. Grazie, Mr. Kelly. Is-Sur Kelly jistieq jarġa' jitkellim. Grazzi President. Ija ħaġa tajba li konna diskussjoni dwar suġġett illi għandu effett fuq kull ċittadin fl-Ewropa għaliex kull ċittadin huwa konsumatur u għalhekk speċjalment konsumatur tal-prodott ta' tessuti. Huwa koll importanti ħafna u jien ukoll pajjiżi eh, kont fittex illi kien mamul fl-Irlanda un mbagħad taħt kien hemm miktub mamul fiċ-Ċina u għalhekk kien hemm ħafna eh, ingann fi dawn l-tiketti. U għalhekk f'dak li għandu x'jaqsam ta' prodotti illi jiġu minn pajjiżi terzi dawn importanti ħafna għaliex konna ibsin ħafna ma' pajjiżna u ma konniex hekk daqshekk ibsin ma' pajjiżi terzi. Speċjalment fil-laqat tal-Merkosur qed jittrattaw din il-kwistjoni u għalhekk nixtieq nagħmel suġġeriment illi konna l-istess daqsijiet fil-pajjiżi eh, kollha tal-Unjoni Ewropa kollha biex nistaw noħolqu minar ma noħolqu l-stat superjuri superstate li semma l-kollega qabli. Grazzi ħafna, grazzi Sur Kelly, u issa fl-axħar il sinjura Figurejda. Grazzi ħafna, President. U importanti ħafna illi nittrattaw dan is-suġġett b'dan id-dibattitu tal-oriġni u l-indikazzjoni tagħha fis-settur tat-tessuti biex nindefendu il-drittijiet tal-konsumaturi u biex nindefendu wkoll il drittijiet tal ħaddima u nassiguraw il-tessuti u l u huma prodotti f'pajjiżna jeħtieġ niġġieldu kontra social dumping il xol tal-minuri nidu nindefendu il drittijiet soċjali u l-kwalità tal-ambjent bit aħna se nagħtu ċ-ċans lill konsumatur li jagħmel l ġusta biex bekk ikun hemm futur aħjar għal kulħadd kemm fl-Unjoni Ewropea wkoll f'pajjiżi terzi. Permezz ta' dan il-proċess ta' tikketti mo ċar illi nindikaw ċar ħafna l-oriġini u l-kontenut tal-prodott tat tessuti inkunu nistaw namlu għażla iktar informata bal ħaj aħjar fil-futur. Grazzi. Comments, questions, so I give you the floor to answer. L-Onorevoli Tajani, jek jazbok, tista tu Min jgħid illi din proposta ta' regolament hija teknika dan huwa minnu, imma wkoll din għandha importanza politika, għandha importanza politika dak li għandu xaqsam l-interessi ta' ċittadini Ewropej, għaliex aħna qegħdin nisimplifikaw regolamenti u dan ifisser Edin inħaffu il-ħidma ta' ċittadin, edin inħaffu il-ħidma tal-intraprizi kollha illi jaħdmu f'dan is-settur. Aħna qegħdin nagħtu servizi ċittadin Għaliex? Għaliex permezz ta' dik l-opinjoni li l-maġġoranza ta' dan il-Parlament ġifri favur din dan l etiket jara ħna għadin nagħtu il-possibilità biex iċ-ċittadin ikun jaf x'tip ta' prodott u għajat jistri. U għalhekk dan jiggarantixxi l-saħħa tiegħu, id-drittijiet illi dejjem irdu jiġu mħarsa. Jiena naqbel ma' suġġetti li tkellem dwarhom l-Onorevoli Gepard fl-intervent tiegħu u anke l-Onorevoli Figueredo fl-intervent tagħha. L-impentana u wkoll dak li niddefendu l-industrija tat tessuti Ewropea. Aħna ma rridux ninsew li dan is-settur tilef ħafna postijiet tax-xogħol l-iktar minħabba kompetenza qarrieqa. Aħna irdu niddefendu l kompetitività fuq il-suq dinji tal-kumpaniji tagħna, aħna ma rridu naraw li ma jkunx hemm dumping fih dan l-Unjoni Ewropea irdu niddefendu s-settur tat-tessuti u dan ifisser illi nkun qegħdin niddefendu eluf ta' postijiet tax-xogħol. Fl-istess waqt aħna nkun qegħdin niddefendu wkoll iċ-ċittadini u drittijiet tagħhom. U għalhekk hemm bosta interessi x'aħna li aħna rridu nħarsuhom. Dan huwa marbuta ma' dan id-dokument u dawn l-interessi dejjem iħarsu il-valuri ta' l-Unjoni tagħna Ewropea. Jiena naħseb illi l-Onorevoli Kellis għandu raġun jien nixtieq nserraħlu moħħu l-Onorevoli Dartmount, anke jekk telaq mill-Kamra, li huwa tkellem dwar il-superstat. Jiena ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea hija il-mudell ta' Hobbes imma hija istituzzjoni illi tara fruħa fil-prinċipju ta' sussidjarjetà, ta' solidarjetà illi tħares id-drittijiet tal-bniedem u hija impenjata wkoll illi tħares l-ekonomija soċjali tas-suq Ussu huwa strument biex ikun hemm politika soċjali u għalhekk l-ebda azzjoni illi trid tieħu xi libertà ta' xi ħadd imma qed tagħmel dan biex tħares l-interessi ta' nofs biljun ċittadini li jgħixu fiħdan l-Unjoni Ewropea tagħna. Grazzi Sur Kummissarju, issa ir-rapportent tagħna l-Onervoli Manders. Jiena sodisfat ħafna illi dwar dan rapport ek tekniku għanna ħafna membri hawnhekk illejla. Jiena wkoll onorat illi il-rapport huwa appoġġjat ħafna. Xi kollegi u ma qalu ma qegħdin jgħidu illi ma rridux nużaw ħażin l-an ta' direttiva billi n-wessaw għazzejet. Jien ixten nitkellem dwar il-punt ta' Sinjura Gepard. F'ċertu ċirkostanzi irridu nużaw il-situazzjoni li konna biex intejbu l-affarijiet biex nejtek. Jina naħseb li huwa importanti li aħna għada jkonna kemm jista' jkun appoġġ fil-votazzjoni u jiena jidirli illi aħna għandna punt tatluq tajjeb ħafna fin-negozjati fil-Parlament fin-negozjati mal-Kunsill. Jina gra tal-Komissarju l-pozizjoni ċara tiegħu. Jina naħseb illi flimkien il-Komissjoni u l-Parlament għada edin joħolqu situazzjoni illi ser twassal biss fin negozjati ma l-Kunsil niksbu riżultati tajbin lan wara din il-proposta huwa li konna leġislazzjoni aħjar fil-ġejjieni għaliex in-nies qegħdin jixtru aktar fuq l-internet għandna suq ta' 500 miljun eh, persuna u huma irrid ikollhom il-faċilità li jiksbu l-informazzjoni li huma jeħtieġu b'mod onest. Issa lan hawnhekk mhuwiex biss li nagħtu aktar informazzjoni, imma din trid tkun informazzjoni ċara minn punt di vista Ewropew. U jiena din il-ħaġa nappoġġa. Issa nixtieq ngħid President li jiena apposta għażilt li eh, nevita li konna riżultati fl-ewwel qari mal-Kunsilli naħseb il-Parlament irid jidra eh, biex jagħti aktar attenzjoni għal dak illi ħareġ mill-Kumitat Speċjali dwar il-kriżi. Aħna nista' jkollna pożizzjoni kollettiva jidher li d-demokrazija tfisser li aħna ma nistax naqblu fuq xi ħaġa qabel ma jkollna dibattitu jekk aħna nistgħu nirranġaw affarijiet f'żew f'żewġ darbiet ntajjeb wis u jiena nittama li għadha jkollna maġġoranza tajba biex bekk aħna nkunu nistgħu nilħqu lantana. Issa d-dibattitu huwa malu u ser nivvutaw dwaru għada.